Il-kabini tal-interpreti qegħdin jaħdmu sewa wis. Ma jidhirx li hemm problemi. Tajjeb. Mela. Diddikjara seduta li aġġornajna fil-23 ta' Ġunju miftuħa għal darba oħra Biftehim mal-partiti politiċi norganizzajt din il laqgħa straordinarja skont l-artiklu 146 paragrafu 4 u Tal-libek issa wara r riżultati tar-referendum tar-Renju Unit aħna nkunu nistgħu jkollna diskussjoni. Għall-ewwel darba, sinjuri, aħna għandna din is-seduta plenarja li kienet organizzata daqshekk malajr. Naturalment, dan kien minħabba każ li qatt ma rajna bħalu qabel ġifieri li stat membru deċida li jixtieq joħroġ mill-Komunità Ewropea. Jiena nilqa l-fatt li l-kolleġġ tal-kummissarji inkluż Lord Hill qegħdin hawnhekk preżenti. Nagħtik merħba hawnhekk lilek kif ukoll il-membri kollha tal-kulleġġ tal-kummissarji. Huwa importanti ħafna li aħna fil-Parlament Ewropew fil bennina tal-demokrazija Ewropea aħna nitkellmu fuq xi ħaġa li laqtitna lkoll. U sinjuri, minflok ma noqogħdu nikkummentaw fuq bażi individwali fil-pajjiżi tagħna, jiena naħseb li deċiżjoni li tieħdem fir-Renju Unit hija deċiżjoni tal-poplu tal-Renju Unit. Issa hija deċiżjoni li taffettwa ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Għal din raġuni jagħmel sens illi l-membri il li jirrepreżentaw il-popli Ewropej jiddiskutu llum hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Ippermettu li iżda fil-bidu ta' dan id-dibattitu ngħidulkom xi ħaġa. 40 sena ilu kien hemm ħafna politikanti Ewropej u ħafna uffiċjali li kienu jaħdmu l-istituzzjonijiet Ewropej bdew jaħdmu fl-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena fil-fatt niftakar Niftakarni naħdem fil-bidu illi daħlet ir-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea. U naħseb illi nitkellem fi simkom meta ngħid illi l-kollegi tar-Renju Unit li ma preżenti hawnhekk f'dan il-Parlament Ewropew u dawn il-mijiet ta' nies mir-Renju Unit li jaħdmu magħna fl-amministrazzjoni u fih dan il-kumitati u ħadmu magħna fuq il-proġetti Ewropej nixtieq ngħidilkom illi aħna jiddispjaċina ħafna illi r-Renju Unit ħaddu d-deċiżjoni illi jixtiequ joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Iżda intom illi ilkom tiddedikaw u tagħtu servizz għal dawn l-istituzzjonijiet aħna marbutin magħkom fuq livell uman. Uns allen ist klar, liebe Kolleginnen und Kollegen. U hemm xi ħaġa li hija ċara illi fil-fatt aħna qegħdin naraw li kemm fil-politika barranija kif ukoll fid-divisa tal-libertajiet tagħna r-Renju dejjem kollhom rwol importanti iżda ir-rida tal-maġġoranza tar-Renju Unit għandha tkun irrispettata u attivata wkoll. Għal din raġuni naħseb li llum ħajkonna l-okkażjoni li niddiskutu b'mod intensiv l-implementazzjoni tal-artiklu 50 tat trattat. Sinjuri, permettu li wkoll nirringrazzja wkoll persuna li jinsab situazzjoni diffiċli li għamel xogħol eċċellenti u illi ħapas verament uman u importanti ħafna Lord Hill fil-fatt ir-reżenja issa mill-pożizzjoni tiegħu bħala kummissarju ħajkun hawnhekk għall aħħar darba fostna Lord Hill inti verament kontattiv fil-kampanja fir renju Unit favur li r-Renju Unit jibqgħu fl-Unjoni Ewropea nixtieq nirringrazzjak ħafna tax-xogħol li għamilt fih dan il-Kummissjoni Ewropea. Grazzi, eżis kollegi, ta' dan is-sinjal u dan l applaus li tajtu ħalli nuru bitċar il-maġġoranza tal-Parlament Ewropew lil min jirrappreżentaw lil dawk li jixtiequ u xtaqu li jżommu lir-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea grazzi ta' dan is-sinjal b'saħħtu ħafna. U naħseb illi l-applaws lil Lord Hill kien sinjal fil-fatt tal fat li l-proċedura diġà bdiet issa wasal il-waqt li konna dan id-dibattitu u ħanibdew id-dibattitu bir-rappreżentazzjoni tal-Kunsill Ewropew Sinjura Hennis Plexar jiena student lis sur Tusk u lill-Prim Ministru Sur Rute. Iżda naturalment, Sinjura Plexar, taħna nirrispettaw ħafna lilek ukoll u nistiednek sabiex titkellem.